jannar minn tisa il-qoddim sa' teju nofsu minn tita sa' nofs il lej L-agenda ġiet publikata u hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew. Is-seduta għalet, grazzi. Irnexxina nispeċċaw eżatt